nejnu għom motiħor unżommu l-Ukrajina pala pajis gburi, indipendenti u nazzjon mux imsiħe fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Kempe. Grazzi ħafna. Il-kellim li mis il-kollega Ċegedi. Kultistat kif taċajm,